Eh, cher kolleg. Esis C'est un plaisir. Huwa pjaċir kbir għalija illi għamnek natu merħaba l President tal Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana, il sur Musa Faki Mahamat, inti l-ewwel President tal-Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana illi se tindirizza din is-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew. L-Afrika hija priorità għall-Unjoni Ewropea u aħna naqsmu ma'kom ħafna valuri u kultura kif ukoll ħafna sfidi ta' sigurtà, ta' migrazzjoni, tal-qat, tal-bidla fil-klima. U għal daw il-kwistjonijiet kollha għandna bżonn insaħħu is-sobija strateġika tagħna u naħdmu flimkien. Eh, fuq eh, livell indaqs biex insibu soluzzjonijiet konkreti għat ħassib għall-inkwiet tal-ċittadini tagħna. Jina nilqa l-isforzi tal-Unjoni Afrikana fil-ġlida tagħha kontra t-terrorizmu. L-kooperazzjoni tagħna hija essenzjali fis-Saħel fir-reġjun tal-lag taċ-Ċad eh, fil-qarn tal-Afrika kif ukoll fil-Libja. Aħna għandna interess komuni il għandna bżonn ġestixxu il-flussi migratorji u niġildu kontra traffikar tal-persuni in prevjenu nanticipaw radikalizzazzjoni. U l huwa indispensabbli wkoll li noħol opportunitajiet għax xogħol għaż-żgħażagħ tal-Afrika fl-Afrika. Għandna bżonn għal daqstant niżviluppaw diplomazija ekonomika b'saħħitha u ninvestu iktar u aħjar eh, fuq dan il-kontinent jiena ngħid li jiena mħasseb ħafna fuq il-kriżi tal-ikel u l-ġuħ illi jaqret ħafna reġuni tal-Afrika. U għada fi żjara tiegħek hawnhekk Strasburgu jiena se niddiskuti mas segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda fuq din il-kriżi umanitarja. U jiena perswas illi għandna bżonn insaħħu rabtiet tagħna mal-istati Afrikani imma wkoll u l-iktar fuq livell interinstituzzjonali mal-organizzazzjoni msebba tagħna ġifieri l-Unjoni Afrikana li hija ħabiba tagħna. Sur President, nadilek il-kelma. Monsieur le Président. Sur President, onorevoli deputati, eccellenzi, signori. Jiena kuntent ħafna li għatawnek l-opportunità li offrejtuni biex nieħu l-kelma quddiem l-Assemblea Prestiġjuża tagħkom rappresentativa tal-popli Ewropej fid-diversità tagħhom. Is-sobija bejn l-Afrika u l-Ewropa imsaħħa mill-ewwel summit tagħna fil-Kajr fis-sena 2000 baqgħet dejjem għaddejja u timxi l-qudiem eh, permezz ta' fasijiet deċiżivi jiena perswas illi s summit li se jkollna f'Novembru li qed jiġi mlesti se jkun ukoll pass ġdid, fażi ġdida lejn futur sabiħ għall popli tagħna. Mela din il-kopja Afrika Ewropa għandha storja ġdida u aħna naqtalmu mill-passat u nafu li hemm id-dell u hemm id-dawl imma issa nafu li hija ħajja li hija dinamika u twet orizzont futur li ikun ċaru sabiħ. U għaldaqstant mill-Mediterran u minn żewġ naħat tal-Mediterran hemm l-Eġittu, il-Greċja, hemm il-Feniċi, Kartaġni, Ruma li għal sekli twal jorbtu l żewġ partijiet tal-kontinenti tagħna. Il-kolonizzazzjoni għal żewġ sekli sħaħ poġġowna wiċċ imwiċċ poġġowna wiċċimmiet għal dak li huma l-kulturi tagħna tant differenti anki u kol fil-reliġjon tagħna huma differenti ħafna imma wkoll jaqbdu jitfit fl-umaniżmu tagħhom. U għall-inklinazzjoni naturali tagħhom lejn il-libertà, l-kolonizzazzjoni tal-Afrika mill-popli Ewropej kien mument kontroversjali fl-istorja tagħna komuni. Iva, kien hemm il-ħakma kien hemm l-sfruttament, kien hemm min kien servili, kien hemm eh, l-sira li ħabtu kontra d-dinjeta tal-bnedmin u t-traċċi dejjem se jibqgħu magħna. Poet eh, famużi wkoll kelmu. anki intellettwali Afrikani u Ewropej sprimaw ruħom u interpretaw u esploraw xġara fl-istorja tagħna. Il-politiki wkoll tkellmu anki wkoll fuq id-dekolarizzazzjoni u l parametri tal-libertà. Il-koll kollha u ġustament talmu biex hekk qatt ma jkollna ripetizzjoni ta' dak li ġara fl-istorja tagħna. Imma jiena ma ġejtx hawnhekk biex nipprova nerġa' eh, niftaħ il-pjaga, imma le, anzi, aħna nixtieqnu nitkellmu fuq id-destin komuni tagħna u nitalmu minn dan il-passat tagħna. Jiena xtaqt biss bħala introduzzjoni għall-intervent tiegħi nenfasizza l karattru indelibi tal-ċikatriċi illi baqgħu magħna għax dawn dejjem il-popli Afrikani dejjem se jibqgħu jiftakruhom. Imma l-istorja tal-rabtiet tagħna tant mimlija passjoni ma kienx hemm biss id-dell, imma fortunatament kien hemm storja wkoll mimlija dawl eh, ta' skambji li ħallu l-frott, ta' skambji spiritwali u kulturali reċipriċi illi tawna tant ġid u kienu kol ta' frotta emanċipazzjoni, u għalhekk din il laqgħa tagħna f'dawn is-sekli kollha jkontribwixxu għal patrimonju taċ ċiviltà, ċiviltà tagħkom u tagħna. Sinjuri, l-ambjent internazzjonali tagħna eh, dejjem qed jiżviluppa ruħu u bċerta ħeffa li tiskantana u kulħadd jipprova jsib in-niċċa tiegħu eh, f'din id-dinja multipolari hemm sfidi ġodda u għalhekk għandna bżonn insibu soluzzjonijiet sostenibbli u daw se nsibuhom fl-azzjoni ta' solidarjetà u f'azzjoni kollettiva f'din ir-ristrutturazzjoni ta' univers ġeostrateġiku li huwa tant globalizzat l-Afrika u l-Ewropa bla dubito xejn għandhom bżonn jiftemu għax jafu li d-destin tagħhom huwa wieħed komun. Komuni, l-istorja tagħhom u l-valuri differenti però komplementari, prossimità ġeografika, tfisser illi kulħadd għandu bżonn jaqbad id fit. Biex nipenjaw ruħna fl-imkien, eh, nkunu sodi u sinjuri biex inkunu nistgħu niżviluppaw ruħna nħallu l-frott is-ħubija bejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana hemm bżonn tkun msejsa eh, fuq bażi solida ħafna u għandha bżonn tirrispondi għall-ambizzjoni għal dawn l isfidi ta' viżjoni globali li dejjem qegħdin jinfirxu. U rispett reċiproku, l-ugwaljanza, il-libertà, is-solidarjetà huma dawn aħna għandna bżonn ninsejsu il relazzjoni tagħna fuq dawn l-elementi biex hekk ikonna żvilupp li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd. U eh, l-Afrika qed tipprova kemm jista' jkun li jkollha aġenda ambizzjuża għal 50 sena li ġejjin biex ikun hemm Afrika mimlija ġid u fejn ikun hemm il-paċi. u din l-aġenda hemm sejsa fuq ċerti elementi importanti strateġija bejn l-Afrika u l-Ewropa fejn aħna għandna se tinċelebraw l-10 anniversarju. Eh, l-aġenda wkoll hija tant importanti hija dik li tiggwidana bħala Unjoni Afrikana u qed tiggwidana eh, lejn il-mixxa tagħna lejn il-futur u wkoll torjenta l sħubijiet tagħna strateġiċi L-Afrika kienet u tibqa il teatru ta' ħafna konflitti illi ġabu l-erda tagħhom anki sa l-arn tal-Afrika fis-Sahel fil-baċin tal-Lak Ċad fl-Afrika ċentrali hemm l-elementi għal tiġdid li issa huwa tanġibli u hemm ukoll postijiet ta' ġid ta' rikezza hemm ukoll dik il-vitalità tal-popolazzjoni illi hija għal biċċa kbira żagħżugħa u għalhekk gvernanza tajba msejsa fuq viżjoni terminata tal-integrazzjoni Afrikana eh, ta' inċentivi kummerċjali anki ta' dwana, ta' innovazzjoni, per esempio agrikoltura nadifa, ta' nġija li tiġġedet, fit-teknoloġija, fis-servizzi, dawn kollha huma xprun għal tiġdid li aħna qegħdin infittxu. U għalhekk ir-rata ta' tkabbir ukoll eh, baqgħet eh, sejra sow f'dawn l-aħħar snin u qed tappoġġa l-ambizzjoni tagħna ġlieda kontra l-impunità il-korruzzjoni il-, -il fatt illi ma jkunx hemm eh, eh, xi zvijar anki politiku. Aħna l-priorità għalina hija msejsa fuq l-implementazzjoni ta' strumenti rilevanti adottati mill-istanzi kompetenti tal-Unjoni tagħna u r-rispett mill-istati membri tal-impenji illi jkunu ħadu. Ir-riforma tal-Unjoni Afrikana deċidiet eh, mill-summit li kien hemm fil tal-2017 turina dina opportunità ta' deb biex b'ambizzjoni, b'risoluzzjoni E, aħna nieħdu rikni fidejna u għal daqstant u importanti li nappoġġaw it-tendenzi pożittivi li aħna qed nosservaw. Il-kontinent tagħna eh, għandu uh, dawn l-opportunitajiet jipprova jagħmel dak li jista' biex inkunu nistgħu in neqirdu id-drammi soċjali mħabba il-nixfa, il-ġuħ, il-konflitti armati u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U għalhekk din il-kriżi ta' jew il-konflitti jfissru nqas ta' e, paċi u aħna din hija priorità tagħna biex ikun hemm il-paċi ikun hemm slim l-orizzont tal-2020 dan huwa lan tagħna li aħna vera nixtiequ niġġieldu biex nilħqu l-għanijiet tagħna. Il-ġida kontra terrorizmu, l-ġihadizmu u ir-radikalizzazzjoni u koll eh, għad iġildu kontrihom biex ikonna stabilta u paċi u slim u aħna qegħdin nidedikaw ħafna ħafna sforzi u qed nipprovaw niġestixxu qed nagħmlu prevenzjoni biex nippruvaw nibnu anke wara l-konflitti u aħna napprezzaw ħafna il-appoċ eh, f'smaturi differenti tal-Unjoni Ewropea f'din il-ġlieda, speċjalment il-faċilitazzjoni lejn il-paċi, sinjuri il-ħiliet kollha tagħna tissa u tal-futur jindikaw b'ċertezza illi l-Afrika l-kontinent illi l-iktar qed isofri mill-tibdil fil-klima u l-konsekwenzi ħsiena eh, ta' din il-bidla u l-konsekwenzi fuq il-flora fuq il-fawna illi ximdaqqiet inaqsu l possibilitajiet tal-ħajja f'ħafna spazji tal-ħafna postijiet tal-kontinent tal ħafna postijiet tal kontinent u għalhekk qegħdin hawnhekk naraw illi l-Afrika il-kontinent l-inqas inniġġes huwa dak illi l-iktar ibat imħabba tibdil fil-klima u għalhekk huwa superflu li wieħed jifakkar illi l-Afrika ma tibbenefitax ħlief minn dawn il sagrifiċċji internazzjonali biex ikun jista kemm jista' jkun taffi dak li qed jiġri minħabba il-teddida universali li ġejja mit-tibdil fil-klima. Din il-kwistjoni tagħmel parti wkoll mis-sħobija tagħna illi hemm bżonn ġestuha aħjar, trattawa aħjar u forsi ntuha iktar priorità u brabta ma' din l-esiġenza hija marbuta miqrib ħafna il-ftuħ ta' eh, kurituri kbar għal dak li huwa l privat eh, Afrikan. U aħna kuntenti l-kummerċ mal afrika eh, bejn Ewropa l-Afrika kien hemm ta' 50% bħala żieda u l-volum globali privat huwa huwa xi 200 biljun euro kull sena u l-intrapriża l-ewwel illi toħloq il-ġid il-postijiet tax-xogħol, il-prosperità ekonomika u r-rwol kruċjali fl-iżvilupp ekonomiku soċjali ta' kontinent eh, ovvjament se jkollu eh, postu eh, f'din il-sħubija strateġika. U għalhekk nafu li muma l-imperattivi ta' gvernanza ġdida ekonomika tħeġġiġna biex eh, nipprovaw nasbu dejjem eh, fuq eh, spazju ta' skambju ħieles u għalhekk aħna eh, attenti ħafna u qegħdin naraw li huma l-investimenti tas-settur privat kif ukoll ta' pjan Marshall għall-Afrika kif eh, ġi wkoll difiza mill-presidenza Ġermaniża eh, tal-G20 li aħna qegħdin nappoġġaw u napprezzaw. Il-żgħażagħ Afrikani huma ehm, l-biċċa kbira tal-popolazzjoni Afrikana u n-nisa wkoll iktar minn nofs tal-popolazzjoni Afrikana. U għalhekk qegħdin nitkellmu fuq iż-żgħażagħ eh, dawn qegħdin fl-istrateġija tagħna eh, tħassib transversali li ndaħlu fil-programmi kollha tagħna u fis-sħubijiet eh, kollha tagħna ma' atturi oħra u l-kwistjoni tal-immigrazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ li jmorru fl-Ewropa sfida ġdida din u għal dawk illi e, jitilqu e, u ma jħarsu xejn iktar dawn illi dawn il-flussi ta', nies ħerġin, dawn l isfidi li ġu minn dawn il-fenomeni ma nista' bżonn e, insibu soluzzjoni ta' għalihom, bżonn niżviluppaw lill-Afrika biex għażaż aħtana natu futur aħjar fuq il-kontinent stess u sħobija tagħna isib kamp għalissa mhux sfruttat ta' komunità eccezzjonali ta' interessi u ta' vantaġġi reċiproċi. Id-diaspora konsidrata eh, bħala eh, sitt reġun tagħna u nitkellmu ġifiri mill partijiet kollha tal-kontinent tramuntana, nofsinhar, il-vant u l-punent edha fuq l aġenda tagħna bħala priorità biex niżviluppaw il-kontinent u nħarsu anki risorsi intellettwali u kulturali, sinjuri. Jina insistejt qabel eh, fuq dan l-iskambju, fuq dan il-partenarjat, fuq il-valuri tagħna komuni. Dan huwa l-ofol tal-messaġġ li intkom qed tagħmlu l-unur illi tismawni. Imma jiena hemm bżonn ukoll nitkellem eh, minn qalbi U jiena kieku ta' bil-fors għandi bżonn nitkellem fuq ir rapport li sta' jkun hemm bejn l-universalizmu tal-sħubija tagħna u r reattiviżmu tiegħu. Kien hemm ħafna kwistjonijiet illi wkoll ma sfumati x'imdaqqiet hemm diverġenzi bejn l-Ewropa u l-Afrika u għalhekk jiena la mul karattru tiegħu la mul filosofija fejn kapijiet ta' statu gvern tal-Afrika eh, għamlu ħatruni bħala president, imma bħala rappresentant ta' kultura, ta' reliġjon u għal daqstant hemm bżonn ukoll nitkellmu fuq dialogu, fuq ir-riċerka ta' kunsens, fuq il-tfittxija eh, tagħna bħala individwi ta' ċiviltajiet, ta' kulturi, ta' reliġjon. U għalhekk jiena nitlob biex ma jkunx hemm Eh, dawn il-ħitan biex wieħed iħares lil nifsu le, aħna għandna bżonn il-pontijiet biex aħna nikkomunikaw mal-oħrajn. En construisant les ponts, nous ne serions U jekk aħna noħolqu dawn il-pontijiet eh, aħna nkunu nistgħu innaqsu d-differenzi tagħna, id-diversità tagħna l-moviment tagħna, il-mutur tal-ħajja tagħna, tal-moviment tagħna, tad-dinamizmu tagħna. Imma aħna tkun taħsara u jkun abbuż illi kieku aħna ma nipprovawx eh, nisviluppaw iktar din id-diversità. Iva, Eh, l-Afrika wkoll għandha l-affarijiet individwali tagħha, pereżempju l-ġustizza penali internazzjonali u l-kompetenza universali, il rapport bejn il-ġustizja, is-slim u rikonċiljazzjoni. U ix-ximdaqiet meta ngħidu meta nitkellmu fuq il-problemi tal-Afrika u s-soluzzjonijiet ikunu son pretest jew alibi għall-iżvijar, pereżempju anke fuq livell politiku. U però jiena nafx fuq xadin nitkellem hawnhekk anki fuq l-affarijiet li jiġru anki issa u jiena kuntent ħafna illi s-soċjetajiet ċivili Afrikani u l-mobilizzazzjoni tagħhom uh, fuq il-katini uh, kollha ta' kooperazzjoni tagħna uh, deputati, onorevoli deputati, għanna bżon insaħħu l-partenarjat tagħna u jiena nixtieq illi nkunu nistgħu nagħmlu hekk permezz Eh, ta' dak li qal Jules Verne illi eh, kollox li hu kbir li nagħmlu qatt m'hu eżaġerat u għalhekk, sinjuri, nistedinkom li fl-Afrika għandkom qalb miftuħa u spirtu miftuħ u persuni illi jridu eh, jridu jaħdmu magħkom jekk ġobkom rispettaw din l-istedina, konsidrawha u ningrazzakom ħafna tal-fatt illi smajtuni dalodu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President. Kif qed tara, aħna qegħdin nibnu daw il-pontijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana. U rajtu, rajt, u vera, il-deputati għamu u ċabċpulek u ringrazzjaw kim għanna bżon naħmu mod konkret, mod pragmatiku u naħseb ma' Sinjura Mogherini, il-rappresentanta Ola tal-Unjoni Ewropea l-Politika Barranija, għana nistaw namlu ħidma sabiħa ħafna u l-Parlament huwa impenjat ħafna fuq dan is-suġġett. Għanna bżon iva nibnu pontijiet ekonomiċi, politiċi, kif ukoll ta' trasport. Jiena dejjem kont favur illi in norbtu risorsi Ewropej u dawk Afrikani ta' trasport kif inti qed tagħmel ukoll President. Għandna bżonn naħdmu ħafna flimkien. Jiena ottimista. Imma għandna bżonn inkun nitkellmu biċċar aħna ma nistawx nirbħu dan din l-sfida kontra terrorizmu ma nistawx insolvu l-problemi tal-immigrazzjoni jekk l-Ewropa u l-Afrika ma jaħdmux flimkien. U għalhekk għandna bżonn insaħħu dawn ir-rabtiet ta' bejnietna u jiena kifat il-ħbib tagħna Ewropej għandna bżonn dejjem nħalsu lejn l-Afrika mhux mill-lenti Ewropea imma mill-lenti Afrikana. U għalhekk hawn il-ħbiberija ta' bejnietna u għalhekk inti dejjem aħna se ngħidulek merħba hawnhekk dan il-Parlamentu. Grazzi ħafna, President.